Okay, friends, um, now we start again uh, with the economic... Mela, nistaw nkomplu issa b'dan l-skambju ta' opinjonijiet uh, u dialogu ekonomiku fuq is-semestru Ewropew għal-2018 ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi. Nilqa l-Istur Dombrovskis, Viċi President u Kommissarju għall-Euro u id-dialogu soċjali u Marian Tyson, il-Kommissarju għall-impek, l-affarijiet soċjali, l-ħiliet u l-mobilità tax-xogħol. Huma aċċettaw l-istedina tagħna għal dialogu ikon ampl konġunt u skambju ta' opinjonijiet fuq rakkomendazzjoni speċifiċi għal pajjiż. Sfortunatament il-Kommissarju Moskovici komissarju għal l-affarijiet Finanzjarju u ekonomiċi dwar autostazzjoni kellu jikkanċella l-parteċipazzjoni il-bira stess minħabba avvenimenti li ħabtu ħażin kaġun tal-Kunsill Ewropew tal-lum u għada. Mela ħajkun hemm preżentazzjoni tal-SCRs għal programmi ta' konverġenza illi tqasmu mill-istati membri u l-Kunsell fiħsibu jadotta dawn nhar it-13 ta' Lulju. Imbagħad sta l-istati membri li implementaw rakkomandazzjonijiet billi jipproċessawhom permezz tal-politika monetarja u baġitarja tagħhom fl-2018 sa l-2019 u f'konformità mal-prassim qabula u fid-dawl anki tal-dibattitu illi hemm għaddej u l-ħtieġa taqsim ta' ħin ħajkonna introduzzjonijiet ta' 15-il minuta totali. Pero ġala darba l-Kummissarju Moskovic jekk ikun hemm bżonn inċedilkom żewġ minuti żejda Mbagħad ikun opportunità ta' mistoqsijiet u tweġibiet mal-membri ta' li kon empl. Minajr membri imġabda min-naħa tal-membri. Nieqfu għal ftit għal Sinjura Tyson u xi membri oħrajn ħajkun hemm ċerimonja uffiċjali tal-iffirmar tat-tertiva tal-ħaddiema stazzjonati għal stant dik hija waqfa illi hija ġustifikata u għalda stant aċċettabbli. B'dak nagħlaq l-introduzzjoni tiegħi u ngħaddi l-mikrofon lis-Sur Dombrovskis. Għandek il-mikrofonu. Mela, grazzi, membri onorevoli, għata pjaċir li nkun hawnhekk flimkien mal-Kummissarju Sajsen biex nippreżentaw rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għall politika Ekonomika għat 12 sa 18 il-xar li ġej il-Kunsill fil-fatt il-Kunsill Ewropew istandu japprova din il-ġimgħa stess Umbat naddu għal pastelimes fil-Konsil fl-Ulju mela hemm tliet prioritajiet l-investiment, riforma strutturali u politika fiskali strutturata mela għandek speċifiċajiet li tirrifletti s severità ta' l-sfidi ta' kull stat membru jintegraw id-dimensjoni Ewropea forma sibu rakkomandazzjonijiet għal żona euro komplessivament jibnu anke fuq il-gwida tal-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali bi standard żoljin għall immobilizzar ta' sistemi ta' protezzjoni tal-ħaddiema. Aħna edna anke enfasi fuq id-dialogu soċjali u Eh, mal-imsieħba kollha tana fil-dialogu għana saħħna dialogu mal gvernijiet il parlamenti Nazzjonali l imsiħba soċjali u il-partijiet interessati sabiex insaħħu iżjed din is-sieda nazzjonali. Il-Kummissjoni nifisha tinvesti ħafna fil dibattitu demokratiku jiena tassew napprezza l-iskambi miftuħa li konna fuq bażi regolara b'mod sistematiku ma l-Istati Membri rridu nipenjaw ruħna għal diskussjonijiet mal-atturi fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livelli oħra. Dan id-dialogu u għandu jidentifika l-sfidi u l-ħtieġa riformi li zet urġenti bħala dawk li huma xkiel għal l-investiment. Mela l-ekonomija Ewropea qiegħda tikber bl-ola rata f'dan l-aħħar xar snin. Dan it-tkabbir ħajkompli pass robust iżda iżjed ma jkajman komplement tas sanro sena diħla l-investimenti tirku preferenzi pubbliċi qed u l u wkoll. Mela minkejja l-progress li sar, il-livelli ta' dejn pubbliku u ta' non-performing loan għadhom kritiċi f'ċerta stati membri apparti dan ir-riskju ta' protezzjonizmu u anki ċaqliq fil-livell dinji fis-swieq finanzjarji huwa ta' kwieta. kien hemm pajjiżi ehm, illi qed jaraw sitwazzjonijiet pjuttost differenti u għal daqstant issa l waqt illi nsaħħu li nanfusna u nżidu r-reżiljenza. Ir-riformi strutturali biex nitrattaw id-djufijiet ifissru anke li nibnu buffers sabiex Eh, ikunu f'pożizzjoni zjed soda, għandna bżonn tejbu l-ambjent eh, ta' investiment u niftħu iżjed il-suq ta' servizzi u għandna bżonn ta' iżjed innovazzjoni għandna konsidraw il-tisħiħ tal-investiment fil-waqt li jkun hemm intensifikar kontra l-korruzzjoni, hemm bżonn ta' iżjed forsi biex ikun hemm ehm, sistemi ta' protezzjoni iżjed dejjema eh, min qiegħed jara anki pressjoni fuq il-sistemi ta' saħħa u ta' welfare popolazzjoni li kull ma jmur dejjem tixjieħ irridu ninvestu fuq fatturi bħal lifelong learning it-taljem matul il-ħajja għandek bosta sfidi bħal ta' dan it-tip iżda reżiljenza ta' tħassib komuni dak li jiġri f'pajjiż jista' jaffettwa stat ieħor għalda stant iridu appoġġ għoda lill istati membri bl-implementazzjoni ta' riformi sabiex l-ekonomija tagħna jkunu żied kompetittivi, reżiljenti u inklusivi. Din hija raġuni l prezentajna dan il-programm sal-2020 għal riformi u saqna programm għal riformi għal wara l-2020 u nittama li jintom tkunu tistaw tatu rapport kom li t-nejli jum għal-Kommissjoni nisqet proposti għal pat ta' stabilità u skabir adottat mill-Parlament, approvat mill-Parlament il ġimri għadiet din hija adotta anke l-komunikazzjoni fuq revizjoni flessibilità fil-mekanizmu ta' tkabbir u stabilità. Mela għandek il-proċedura ta' deficit eċessiv għal Franza illi issa eh, niżel għal inqas minn 3% tal-valur referenza u għal daqstant kien hemm din il-korrezzjoni dan iħalli stat membru wieħed Spanja minn 24 pajjiż fl-2011 għal Spanja dottajna l-opinjoni tagħna fuq eh, il-pjan budġetarju illi kien konformi mal-patt fil-biċċa kbira tiegħu il-bieraħ il-kulleġġ adotta anke l-opinjoni tiegħu fuq il-pjan budġetarju eh, dwar kif ikun konformi fuq il- Dispożizzjonijiet tal-patt tkabir ta' ta' stabilta' aħna ma proponejniex illi ikonna proċeduri għal din eċċessiv għal ebda pajjiż attwalment. It-tielet net il-Kunsill fetaħ il-proċeduri għal Rumanija u l-Ungerija. Mela ħana adottajna il-pjan ta' konverġenza tagħna biex naraw il pajjiżi kif qed jaħdmu fuq dawn il-kriterji ta' konverġenza u l-pjanijiet u l għall l-euro l-ebda pajjiż ma il-kondizzjonijiet il-kriterji ta' konverġenza ħlief għal l-iskambju ta' stabilità ta' konverġenza il-Bulgarija, l-Kroazja u l-Svezja biss huma konformi f'unjoni monetarja biex taħdem fuq il-politika soċjali dina mhix għażla din hija konsegwenza ta' l-rabtiet li hemm bejn l-ekonomiji tagħna mal dastant mill-lat ekonomiku ħajkollna riżultat tajjeb biss jekk l-istati membri kollha jimxu bir-riformi. Grazzi ħafna. Uh, okay, uh, thank you. Shall we give the floor? Grazzi naddu l-mikrofonu l-Signora Tyson. Thank you, Madam Chair, dear members of uh, Grazzi, Signora President, membri tal-Parlament Ewropew, palma semma Valdis, l-ekonomija qiegħda tikber bil-lola rata tagħha dawn l-aħħar xar snin u għaldastant. Issa għandna opportunità li nħarsu ġiet il-qudiem u nippruvaw nibnu bażi għal tkabbir dejjem sostenibli u għal medda twila ħna rridu niżguraw li hemm buffers fiskali fejn meħtieġ sabiex nkun nistgħu nimitigaw l-effetti soċjali fuq eh, xokkijiet fil-ġejjini. Aħna f'modija b'saħħitha lejn Ewropa Soċjali. Fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel kwart fl-ewwel tliet xhur tal-2018 kien hemm 238 miljun ħaddiem impjegata. 7.1 fil-mija huwa numru tal-qeda, ġifri kważi l-periodu ta' qabel il-krisi u il-miżuri issa fl-aħħar qed isarfu fi frott. L-espansjoni ekonomika mhux neċessarjament qed benifika liċ ċittadini kollha il-qata dwoli f'ċerta pajjiżi. Il-Greċja 21%, Spanja 17% xorta waħda, ola f'ċerta reġjuni u palma tafu li anki għal ċerta kategoriji fostom il-żaza f'ċerta stati membri l-ugwaljanza hija ftit ola minn qabel il-kriżi u stabli għal dawn l-aħħar snin fl-Unjoni Ewropea żdiedet mod importanti f'xi stati membri mill-2010 Qegħdin naraw xejriet simili għal nies li huma friskju ta' faqar 23% fl-Unjoni Ewropea issa. Iż-żieda waqfet iżda għadna ma laħqniex il-miri tal-2020 u kien hemm min fil-fatt raqżidiet mill-2010 għal dastant irridu nużguraw illi il-sforzi kontinwi għal riforma ma jkontribuxux biss għalt kabir ekonomiku tal-impjegi iżda anke l-ġustizza soċjali tnaqqis l-inugwaljanza u l-faqar u mobilità soċjali. Il-fuq, il-pilastru ta' drittijiet soċjali u l-scoreboard li jimxi fit magħha qegħdin jigwidawna fit-triq lejn Ewropa iżjed soċjali, il-pilastru soċjali in fil-fatt kienu msejsa dawn il rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi li fukar fuq l u l kwistjonijiet soċjali fir rekomendazzjonijiet tal-pajjiżi aħna nridu nimpenjaw ruħna l istati membri sabiex niżguraw il progress ekonomiku jimxi id fit mal-progress soċjali. il li nippermetti li sa fuq xi punti prinċipali tal-eżerċizzju ta' din id-darba. Il-progress teknoloġiku issa qed jitlob ferm iżid minn qabel għal riformi, upskilling u reskilling tal-ħaddiema Ewropej kif ukoll li jkun hemm indirizzar tal ingwaljanza fit-taħriġ u edukazzjoni. L-aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ jista' jkollhom konsegwenzi dejjema għall-individwi. Mill-quta iżda anki effetti dejjema fuq il koezjoni soċjali u il-prosperità fis-soċjetajiet tagħna. L-integrazzjoni tan-nies fis-suq tax-xogħol hija l-modija lejn parteċipazzjoni fis-soċjetà. Numru rekord ingħataw din l-opportunità u bosta gruppi vulnerabbli bħal dawk li għandhom sfond ta' migrazzjoni, nisbiżabilità u ir-rom għandhom wisq xkiel L-opportunità ta' tipparteċipa fis-soċjetà għandha tingħata lin-nisa u l-irġiel bl-istess mod li tibda familja m'għandix tkun ta' pis għal karriera u l-benefiċċji soċjali u oħrajn għandhom jgħinu fil-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol u għandna naħdmu biex ikonna iżjed nisa fuq il-post tax-xogħol. Najdu illi għandna in Mm, waqfu dawn ix-xkiel nisa il-glass ceiling iżda għadna nibqgħu infittxu għal modi ta' kif nagħmlu dan is-sitwazzjoni soċjali qed titjib fil-biċċa kbira tal-pajjiżi iżda l-inugwaljanza u l-faqar għadhom hemm. Mod partikolari l-impatt fuq ix-xejrid soċjali qed naqis tal-faqar jirrikjedi iżjed attenzjoni f'numru ta' stati membri di mhix diskussjoni ta' nfiq, l-isforzi għandhom ikunu fokati fuq ir-riżultati u din hija l-effettività tal-protezzjoni soċjali. Irridu niżguraw li jkun hemm aċċess indaqs għal saħħa pubblika. Eżis kollegi, eżis presidenti, sinjuri. Bħala kemtejn tal-aħħar nix nirringrazzja lill membri tal-Parlament Ewropew għal l-input tagħhom għal ftehim politiku għal linji gwida illi seħħa puntu fl-EBSCO il-ġimgħa li għaddiet ta' bażi tal-appoġġ tagħkom l-kompromess finali jiffoka iżjed fuq l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol, kondizzjonijiet tax-xogħol ġusti u l-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President. Thank you. Uh, now you have the possibilities. Grazzi, issa għandkom il-possibilità illi tres u l-mistoqsijiet tagħkom l kommissari Minuta u 30 sekonda għal kull kelliem u 8 minuti għal kummissjoni. Mela. Kristof Hetman għal PPE Flemple. Emmek, rajtek. Tista' tintervjeni. Grazzi ħafna, Signor President nixtieq nitkellem bil-Pollak għal stant nitlobkom tilbsu il-headphones tagħkom. Szanowna Pani Komisarz. E, mela, Signora Kommissarju. Sur President, Aziz kollegi. Qed naraw li l-ekonomija, ekonomija qiegħda tirpilja il-finanzi pubbliċi, l-impjegi, kollox sejra l-aħjar pero najt li situazzjoni tal-qat li għed titjib miex bizzejiet ma nix nqodu issa nifirħu brixna. Mela il-suq ta' xogħol, il-produttività, il-tkabbir tal-pagi tal-pensjoniet, il-ħarsin soċjali, sistema tas saħħa huma kollha jeħtieġu titjib. Irridu suq ta' xogħol integrati li jgarantixxi l-impjiegi fuq livell li għal kulħadd. Anki l-gruppi li zed svantaġġati għadha stant riformi tal-Istati membri għandhom jgħinu biex jipromuovu ftehimiet għal ħjar l-impjiegi u ħarsin soċjali ola, il-ħinijiet ta' xogħol mhux standard u il-forum ta' xogħol jinbidlu fid-dinja diġitali u dan ukoll irid jiġi trattat il-ħaddiem ma jtiġi ikollhom il-kompetenzi meħtieġ għal stant nħolqu għalihom kompetenzi sabiex ikun jistgħu jiġu mħarġa l matul il-ħajja nippromovu il-mobilità professjonali u nipermettu l-om illi jħorġu jirġu jitlu fis-suq tax-xogħol għandna bżonn ta' bilanċ aħjar bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol jien eh, insemmi para soluzzjoni il-flexi hours, il-permessi għal-ġenituri, għal-lifa ġenituri u anki għajnuna fil-kindergardens u nurseries. Aħna dawn ir-riformi nilqgħu mod pożittiv. Sfortunatament mħazbin bil-implementazzjoni sa mill-bidu tas-semestru Ewropew. Parti mir rakkomandazzjonijiet biss eh, ġew implementati, parti oħra le dan joħoloq problema għal riformi ta' l-Unjoni Ewropea għal dastant nixtieq nitlob. x'inhija r-raġuni illi twassal għal non realizzazzjoni tal-proposta kif tista' tkompli tħeġġeġ lill-istati membri biex itejbu l-isforzi li wet u sabiex jintleħqu rakkomandazzjonijiet tal kummissjoni Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Thank you. Grazzi ħafna. Naddi il-kelma l-Onorevoli Van der Kendeler. Għaddilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President. U uh, l-odwa tajba komissari, żewġ mistoqsijiet minna ħatijaj. Mistoqsija kienet għas-sur Moskovici li mhuwiex hawnhekk magħna wala kien saqsi l-Viċi President Dombrovskis. L-ewwel net fi il-budget fi żona euro. Il-Fiscal Board f'Ġunju ħarġet bil-pożizzjoni tagħha fuq il-budget tal-2018 inti taqbel mal-fiscal stance din l-espressjoni illi il-board uh, umbat tkellem uh, fuqu fil-perspettiva għal-2019. Dik aħna sejrin minn politika restrittiva l waħda iktar miftuħa Mistoqsija tat taxxa tiegħi kienet intiża għas-sur Moskoviċi fuq l-element ġdid fuq is-semestru Ewropew dak li huwa pjanar aggressiv tat-taxxa. Hemm bżonn li koordinaw l-azzjoni tagħha tagħna mill-2018 l-hemm hemm kwistjoni ta' dan il-pjanar aggressiv tat-taxxa u naqbel il-Kummissjoni hemm bżonn tikkoordina l-approċ tagħha. Imma kollha se jsegu l-istess linja u għalhekk instaqsi taħsbu li jistgħu jagħmlu hekk jew il-grupp tal-kodiċi ta' kondotta forsi mhux qed jagħmel biżejjed għalhekk il-Kummissjoni għandha bżonn tagħmel sforz addizzjonali Mr. Dombrovski. Mm. Um, okay, uh, thank you uh, very much uh, uh, for those questions. So, Grazie ħafna mela Sur Dombrovskis. Fuq l-ewwel mistoqsija għana din nitkellmu fu uh, il-qasam soċjali b'ħafna uh, aspetti u naħseb Marian forsi tista' tgħid kemm tgħin ukoll. Jiena se nifoka fuq is-CSRs Fil-fatt, kif kont qed insemmi, il-progress fil-pajjiżi ta' implementazzjoni mhuwiex ekwu fil-Stat membri u kol floqsma ta' politika bħala medja naraw bejn progress limitat u xi progress fuq is-CSRs kif tafu għanna l-iskala ta' xejn progress, progress limitat, progress uh, sostanzjali, progress uh, implementazzjoni sħiħa u naraw li nistaw intejbu l-operativa. Issa, għal dawk li huma l-mezzi biex nistaw niżguraw, tant huwa importanti l qabel kollox illi ikonna sidja iktar sostanzjali tar rakkomandazzjoniet u tas semestru Ewropew fuq livell nazzjonali u għalhekk il-Kummissjoni impenjat ruħa ħafna mal-partit interessati, mal-gvernijiet, mal-parlamenti nazzjonali kif ukoll imsieba soċjali bl-istati membri biex niddiskutu s-semestru Ewropew, il-fondazzjonijiet eh, tiegħu biex nirrispondu għal mistoqsijiet fi żjarat tagħna fl-istati membri u nkunu nistgħu nidentifikaw aħjar l isfidi u noħorġu b'rakkomandazzjonijiet iktar preċiżi biex nkunu nistgħu eh, nilqgħu għal dawn l-isfidi. Mbagħad hemm it-tieni ħaġa dak li nipproponu għall-MFF futur iġifiri wara l-2020 huwa li jkun hemm rabtiet iktar mill-qrib bejn il-CSRs u il-finanzjament komunitarju disponibbli f'kuntest wiesa anki riformi strutturali u b'mod iktar speċifiku programmi għal riformi eh, ġodda bil-5 biljun euro li imorru għall-istrument favur ir-riforma fejn naqblu mal istati membri fuq sensiela ta' riformi u nipprovdu inċentivi finanzjarji għall-Istati membri fuq l-implementazzjoni ta' dawn ir-riformi u l-ewwel referenza dejjem huwa is-Semestru Ewropew u CSRs. Issa, fuq il-parti tal-mistoqsija tiegħek, anzi t-tieni mistoqsija, fuq il-budget għal żona euro kellna skambju ta' veduti mal-European Fiscal Board fil-Kummissjoni Ewropea fuq ir-rakkomandazzjoni fuq il-fatt li niċċaqalqu għal fiscal stance pjuttost restrittiva kif tafu qed konna dawn il-pożizzjonijiet fil-żona euro imma qegħdin naraw illi L-ekonomija qed tkompli tespandi ruha għas sitt sena konsekutiva ta' tkabbir ekonomiku u għalhekk nistgħu ngħidu illi għaddejjin bi żminijiet ekonomiċi tajbin u għalhekk huwa importanti illi jkollna dawn il-buffers uh, ta' taxxa mħabba l-livell ta' dejn biex hekk ikonna iktar spazju għal manovra ekonomika jekk tfaqqa xi kriżi u għalhekk nifmu u napoġġaw din il-loġika wara ir-rakkomandazzjoni tal-European Fiscal Board biex imorru lejn fiscal stance restrittiva. Issa, fuq dik li għal l-pożizzjoni u deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea f'dan il-qasam, ma ħadniex din deċiżjoni għax titkos tkun parti mill-ċiklu tas-semestru Ewropew tal-ħarifa. L-aħħar mistoqsija issa fuq il pjanard aggressiv tat-taxxa pala parti mis semestru Ewropew iva fil-fatt aħna poġġena dawn il-kwistjonijiet fuq il-pjanar aggressiv tat-taxxa fir-rapporti tal-pajjiżi f'seba' stati membri għax ħsibna il semestru Ewropew huwa fuq il-koordinazzjoni ta' politiki nazzjonali makroekonomiċi u dawk fiskali dejjem minna parti dejjem poġġenjih bħala parti ta' semestru Ewropew, dejjem poġġenjihom dawn is-CSAs għal dak li huwa taxxa u l-ġlieda kontra l-pjanar aggressiv tat-taxxa jagħmel parti mill-Aġenda Ekonomika u Soċjali tal-Unjoni Ewropea għax l-evitar eh, ta' taxxa ovvjament Eh, naqqar mill-tħur eh, jimmina il-patt eh, soċjali u għandu effetti transkonfinali. U lek huwa ċar meta nittrattaw it taċċa anke il-pjanar aggressiv tat-taxxa jagħmel parti mis-semestru Ewropew. Grazzi ħafna se ngħaddi l-kelma lil Marija Arena. Grazzi ħafna. U bħala grupp tal-SND aħna kuntenti li naraw ir-rakkomandazzjonijiet tal-CSAs bħala dimensjoni iktar soċjali u suġġetti illi rajnijom ukoll fil-pilastru ta' dittijiet soċjali nistgħu ngħidu li s-semestru Ewropew jibqa msejjes l-iktar fuq il-lat baċitarju ekonomiku u mhux tant fuq il-pilastru soċjali u għalhekk aħna qegħdin f'din id-dimensjoni fejn nitkellmu fuq ir-riformi strutturali illi jistaw ikunu kontraproduċenti meta mqablin mal-anijiet soċjali nagħti eżempju fuq il-flessibilità fil-qasam tax-xogħol nistgħu insibu ruħna f'riforma strutturali msejsa fuq il-flessibilità tax-xogħol għatti li huma negattivi ħafna minħabba l-vulnerabilità ta' ċertu numru ta' ħaddiema u mbagħad niġi lura u proposti u mistoqsijiet lill-Kummissjoni. L-ewwel mistoqsija kif, nis, kif tistaw tivalutaw ir-riformi strutturali eh, bażi soċjali, iġifieri riforma soċjali, riforma strutturali kif nistgħu naqsu l-ispiża u mhux fuq il-pjan soċjali, jiġifieri kif forsi tejjibna, tejjibna il-saħħa, il l-att soċjali, pereżempju eh, li innaqsu l-aċċess għal ħaddiema għal kura tas-saħħa effiċenti u għalhekk kif tistgħu taraw dawn ir-riformi strutali meta mqabbla mal-bażi soċjali. Issa, mbagħad tieni mistoqsija l-ispiża eh, ġiet mħallsa mill-ċittadini, mill-ħaddiema u inqas mill sozzjonijiet finanzjarji. Nistgħu jkollna valutazzjoni ta' l-ispiża ta' din l-istabilità finanzjarja u min tassew ħalla salija għax jekk hawnhekk qed inħossuna skomdi huwa minn fl-Unjoni Ewropea għax nafu li ċittadini u jafu ċittadini li teħallsu qares ħafna għal dawn is-servizzi li dejjem qed jitnaqru jkunu ta' kwalità ħażina u jekk iċ-ċittadini eh, qed iħossuhom skomdi u mħabba fek Intkom tajtu riżultati fuq it-kabbir, riżultati pożittivi għal dik dak li huwa tkabbir, imma jekk naraw b'mod iktar speċifiku għanna rakkomandazzjoni dawn is-sija sa' aħna nixtieq ukoll li konna approċċ reġjonali, għanna approċċ reġjonali tal-żida ta' dawn in nuqqas ta' ugwaljanza għal dak li huwa social eh, network u kemm qed jiddajje fid-dialogu soċjali hawnhekk ukoll naħseb għandna bżonn ikollna tweġibiet min-naħa tal-Kummissjoni u mhux approċċ globali ġenerali li jgħid eh, morna l-aħjar għandna rati tajbin ta' tkabbir ma nafu li għatfadal ħafna diffikultajiet għandna bżonn Eh, niġludu kontra dawn id-diffikultajiet mill-ruq stess ta' raġunijiet tagħhom. Iva, se nibdew bil-Kummissarju Tyson forsi tista' twieġeb il dawn il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi ta' dawn il-mistoqsijiet sen se nitkellem bil-Olandiz għal interpretazzjoni eccellenti dan il-Parlament. Grazzi. Mela, minn dan l-eżerċizzju aħna nixtiequ nista' ngħid illi sorsi mhux eh, li, li wieħed jista' jafda fuqhom jgħidu illi semestru l-2018 kien għal pilastru soċjali l-iktar wieħed li kellu dimensjoni soċjali. Mill-bidu tal din il-Komissjoni mill-2014 lilaw mill-bidu stess ta' din leġislatura aħna Eh, għamilna ħafna. Il-unions ekket jajdunna kena budget bilanċat ħafna. Mela, kena nizviluppaw ovvjament fl-imkien dan il-pilastru soċjali, eh, pilastru b'tlet taqsimiet biex nlaħmu dan il-semestru Ewropew iġifiri mbagħad dan il-plastru ġi traspost bisħiħ fil-CSAs, fil-postijiet tax xogħol meta neżaminaw dawn is-CSAs huma ispirati mir-riżultat tal iskobod soċjali. U għalhekk aħna qegħdin nenfasizzaw ħafna dimensjoni soċjali sa meta niġu għal riformi li għandhom bżonn implementaw l-istati membri, speċjalment għal dik li s-sostenibilità tal-finanzi, finanzi pubbliċi. Valdez qal kien hemm titjib meta qabel mal-2014 kien hemm evoluzzjoni fl-2017-2018 fuq dak li huwa id-dejn u id-deficits imma nafu li għanna bżon stabilità tal-finanzi pubbliċi għax jekk le se jkollna nħallsu il-kont iktar tard u għalhekk aħna qegħdin naħdmu għal dik li hija l-istabilità finanzjarja imma ovvjament Eh, euro wieħed aħna nistgħu inħalsuh darba waħda biss u jiddependi mill-kwalità tal-finanza li sat membri mhux għalina kummissjoni u mbagħad fid-dimensjoni soċjali hemm bżonn naraw dak li qed jimxi sew u dak ftit inqas għal dak li huwa nuqqas ta' ugwaljanza għad fadal ħafna problemi fl-istati membri fuq is-suq tax-xogħol fl-edukazzjoni fit tagħlim ġifieri baqa' problemi kbar aħna f'kull stat membru fejn naraw problemi iktar sostanzjali minn oħrajn ngħidulhom. U għalhekk dak li nistgħu nagħmlu biex intejbu dimensjoni soċjali kif għal Valdis nitlu fid-dialogu ma' soċjetà ċivili, ma' l-insieħba interessati, ma' l-gverni, dan huwa dialogu pro responsabilità tal-Istati membri. Imma għandna bżonn u aħna nħedġu l-istat membri biex jamlu iktar, specialment bil-CSRs u bil-appoċ tekniku li intuħom u niprovaw nimponu dawn e, riformi, specialment fil-qasam tal-edukazzjoni, ma naħdmux mod izolat. E, naħdmu mal per eżempju il-Komitat tal-Reġuni e, hemm programmi li huma sponsorizzati finanzjati mill-Unjoni Ewropea biex inwafqu programmi ta' edukazzjoni biex hekk intejbu l-edukazzjoni, l-aċċess għas suq ta' xogħol l-istess ehm, għal vokazzjonijiet, għal taħriġ vakazzjonali. Għana e, nixtiequ li jkollna inklużjoni u għas sostenibilità għada għadna il-bot speċjalment għal dawk il-gruppi vulnerabli per eżempju d-oriġni ta' migra migranti jew persuni b'disabilità, anki l-migranti ta' tele ġenerazzjoni għandhom diffikultà biex jidħlu eh, fl-edukazzjoni, fl-universitajiet, fuq il-suq eh, tax-xogħol u għalhekk naħseb dan id-dialogu u b'dawn is-CSAs huma rispettati jeżistu riformi implementati b'suċċess bejn wieħed u ieħor skont l-isfumaturi ovvjament skont il-pajjiż qegħdin naħdmu eh, fuq dawn l-oqsma, speċjalment edukazzjoni u s-saħħa, ma jevolvu dawn eh, u għalhekk għandna bżonn nistennew ir-riżultati nħeġġu l-istati membru bil-fondi, bil-reformi strutturali, bis-semestru Ewropew biex l-istati membri jaqdu dmirhom. Imma iva ma wasalniex fejn nixtiequ nkunu. Imma għatfadal ħafna x'namlu imma għamilna ħafna affarijiet ukoll u dan hemm bżonn nfasizzaw dan il-punt ukoll. Grazzi ħafna. Issa Madam Delvo, dik joġba għandilek il-kelma. Iva, grazzi, se nitkellem fisem u b'vale illi ma qabatx il-trejn suppost qabad. Se nitkellem il-Franċis, Sinjuri Kommissari, jiena kuntenta ħafna li nara il il-Kummissjoni Ewropea eh, eh, qabel bil-rapport tal-13 ta' eh, Lulju u biex eh, ovvjament eh, inkunu nistaw innaqsu deficits eh, nazzjonali se jkun hemm kumpen uh, se jiġu mtaffin imħabba il-kompetenzi. U dawn is-CSAs li jitkellmu fuq is-suq tax-xogħol aħna ovvjament nistgħu nilqawhom, imma għad fadal ħafna x'namlu biex inċildu kontra n-nuqqas ta' ugwaljanza u l-ġustizzja u biex ikun hemm ġustizzja soċjali naħsbu per eżempju fuq nuqqas ta' ugwaljanzi eh, fil-pagi, fil-ġlida kontra il-xol prekarju. Jekk tassow nixtiequ li konna Ewropa armonizzata u ta' solidarjetà, għandna bżonn niġġieldu kontra din id-disugwaljanza tal-pagi. Kif għal president tal-ECB, bżonn li natu iktar poter ta' xiri l konsumaturi u hekk l-ekonomija tkun tista' tikbar ferm iktar meta mqabbel mal-miżuri attwali għal dik li spiża pubblika l-introduzzjoni ta' salarju minimu Ewropew bħalma qalu s-soċjalisti permetti mhux biss innaqsu d-disugwaljanza u l-pisijiet soċjali imma jkun għajn ta' iktar ġid fl-istati membri kollha il-Kummissjoni għal daqstant bżon eh, taġixxi mod konkret fis snin li ġejjin nixtieq ukoll nittratta il-fondi ta' koeżjoni li jkollna politika ambizzjuża tar reġuni ta' pajjiż l-Ewropa huwa kruċjali u għalhekk hemm bżonn tibqa' priorità bħala mezz ta' finanzjament fl-MFF futur tal-Unjoni Ewropea. Hija ħasra li l-Kummissjoni eh, deċidiet illi eh, parti mill-fondi strutturali morru għal gvernanza ekonomika semestru Ewropew u naħseb il-fondi għandhom id-dinamika stess tagħhom ma ikunu dipendenti fuq deċiżjonijiet li jittieħdu f'livelli oħra tal-seta tal-poter imma għandhom bżonn kollu de lokalizzati fuq livell lokali u reġjonali u lek il-Komissjoni tista' titkellem ftit iktar id dettal eh, f'din ir-rabta li teżisti bejn il-fondi ta' koeżjoni u semestru Ewropew biex innaqsu d-disugwaljanza u noħolqu postijiet tax-xogħol ta' kwalità. Grazzi. Please, Mr. Dombrovskis. Komissarju Dombrovskis, ikkoġbak nintilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna l-ewwel fuq id-dimensjoni soċjali tas-semestru kif qalet il-Kummissarju Tyson f'dettall. U fil-fatt aħna ilna nsaħħu dimensjoni soċjali u indaħlu il-prinċipji tal-pilastru Ewropew f'dan is-semestru Ewropew u kif semmejt iktar minn terz tar rakkomandazzjonijiet imorru fil-qasam soċjali u tas-suq tax-xogħol u l-ħiliet kapaċitajiet. Inti semmejt ħafna aspetti differenti fuq il-pagi, diżugwaljanzi, il-nuqqas ta' kwaljanza tal-kondizzjonijiet tax-xogħol, kif tafu f'dan il-plastru soċjali aħna wasanna b'inizjattivi konkreti f'dan il-qasam inkluż l-inizjattiva fuq il-protezzjoni soċjali għal kulħadd, ġifir nestendu l-protezzjoni soċjali, kopertura soċjali fil-kontratti, platform economies, ġifiri għamlet ġodda ta' xogħol li qed isiru ferm iktar komuni u wasanna b'dawn inizjattivi ta' bilanċ bejn il-ħajja privata u l-ħajja eh, tax xogħol u kundizzjonijiet prevedibbli biex hekk aġġornajna wkoll dak li konna għadna qabel U għalhekk maħniċ nitkellmu biss fuq il-semestru Ewropew, imma b'inizjattivi leġislattivi konkreti biex hekk inkunu nistgħu nittrattaw kwistjonijiet soċjali u ta' postijiet tax xogħol. Issa fuq il-politika ta' koeżjoni u r-rabta mas semestru Ewropew, fil-fatt din hija xi ħaġa li qegħdin nipproponu għal MFF li jmiss biex naraw kif il-finanzjament komunitarju inkluż il-politika ta' koeżjoni jistgħu jgħinu biex nindirizzaw l isfidi identifikati fis-semestru Ewropew kif ukoll fis-CSAs għax ta' spiss naraw illi biex nindirizzaw dawn l isfidi li stat għandhom bżonn investiment ovvjament ma nistax norbtu biss dawn is-żewġ affarijiet għax nafu li l-politika ta' koeżjoni għandha l-għaniet eh, speċifiċi tagħha. Per eżempju, jekk nieħdu l-fondi ta' koezjoni, nitkellmu fuq l-infrastruttura, trasport, enerġija u infrastruttura ambjentali u hekk se jibqa' tibqa' din il-politika ta' koezjoni, u għalhekk ir-rabta mas semestru Ewropew huwa jaffer iktar limitata bħala rabta għax naf li l-politika ta' koezjoni għandha l-istess għanijiet tagħha li għandha bżonn tilħaq u l-iktar fuq l-investiment u nkopru investiment riformi strutturali kif ukoll il-politika fiskali bil-semestru Ewropew u naf billi tkellimna fuq il-koeżjoni nista' nsemmi li saħħaħna u zidna sem tal-ISF għandna ISF e Plus b'envelop ta' koezjoni totali u poġġejna flimkien ukoll bosta fondi illi jipprovdu għal raffinar u sinerġiji fil-spiża soċjali, ġifiri anki din l-ispiża soċjali fil-politika ta' koezjoni se iżid ruħa fil-MFF futur jekk il-kolleġislaturi se jaqblu proposta tal-Kommissjoni. Thank you. You're running out of time and uh... Grazzi. Eh, qed jispiċċa u peress li l-interpretazzjoni għaf sejn inkoplu skont kif kien previst. Issa l-ewwel kellim tal-ICR mhux qiegħed hawnhekk mela mmorru għal kellim tal-ICR Ample. għamma kintajr. Naħseb li jgħabar tajba illi l-livelli tal-impjigi qed jolew madwar l-Ewropa. Fir-Renju Unit il-figura jgħidu li għanna rekord ta' nies fl-impjieg u l-qatt qed jibqa' jonqos jgħid fl-inqas livell ferben sena. Din hija aħbar tajba, però fadal ħafna xisir. Hemm ukoll numru ta' nies b'diżabilità illi qed jitlu fl-impjiegu dan in-numru tella bit 830,000 l aħħar erba' snin. Tkellimna dwar gruppi minorator ta' minorità u mill-ġdid tajjeb illi l-impjiegi fost il-minoritajiet etniċi żdied b'miljun fl-aħħar 10 snin. Qed inħares lejn l-MCSR Għal indirizzar ta' ħiliet u ħtiġiriet Irridu iktar upskilling ta' dawk li diġà qegħdin fis-suq tax-xogħol. Però fir-Renju Unit hemm nuqqas ta' ħiliet STEM suġġetti bħal inġinerija, matematika, u simili dawn jiena qed nitkellem fikon u fempel, li ġifiri għandi tliet minuti. Skużani, jgħid sur President, għanna ma konniex informati. Mersen, kompli. F'pajjiżna għandna il-fuq minn 800,000 post vakanti, ġifiri għanna namlu iktar sabiex iż-żazah jimlew dawn il-postijiet ta' xogħol, il-Kummissjoni qed tikkonsidra l-imprenditorija aħna nafu illi 85% tal-xogħlijiet il-ġodda jiġu minn SMEs. Forsi jkun hemm miżura li tuża il-Kummissjoni. Tkellimtu wkoll dwar diżugwaljanza xtaqt nitkellem dwar id-differenza tal-paga bejn is-sessu kif qed taħdem il-Kummissjoni ir-Renju Unit bħal pajjiżi oħra żgur e, huma penjati sabiex jeliminaw din id-differenza. Issa qegħdin fir-rata l-qatt Nilqas rata qatt kellna ta' 9.8% naħsbu illi rridu nindirizzaw dil problema dwar l-Ewropa kollha. Il-Kummissjoni x'qed tagħmel dwar dan? Grazzi. Il-Kummissarju. Grazzi ħafna l-ewwel net dwar il-mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ħiliet fir-Renju Unit fil-fatt kellna rakkomandazzjoni speċifika għal pajjiż fejn jitlu l-ħiliet sabiex ikun hemm iktar effettività ta' taħriġ u ikun hemm iktar investiment fl-upskilling tal-forza tax-xogħol qed naraw illi ir-Renju Unit qed jagħmel xi titjib fl-indirizzar ta' rakkomandazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ħiliet, però xorta għandna naraw bħalma qed illi il-rata ta' impjieg hija l-ola ferba sena però il-produzzjoni għadha baxxa għalhekk jista' jkun illi l-ħiliet mhux użati bl-aħjar mod. U għalhekk il-problema la xi attenzjoni. Issa skont l-OECD, il-fuq minn 25% tal-ħaddiema fir-Renju Unit għandhom biss ħiliet baxxi, ġifieri huwa ċar illi irridu naħdmu aktar sabiex ikun hemm opportunitajiet ta' upskilling u ta' ħili ġodda, speċjalment ta' dawk illi ħarġu mill-edukazzjoni formali. Din hija waħda mir-rakkomandazzjonijiet li qed innersqu issa dwar l-imprenditorija. Din hija kwistjoni rabatat relatata ma' semestru Ewropew u l-ambjent kummerċali irridu ħajru kumpanija sabiex investu, dawk li diġa jeżistu sabiex jħallu iktar impjiegi dan kollu parti mis-semestru Ewropew. Hemm ukoll id-differenza tal-baga bejn is-sessi li qed tiġi monitorata taħt is-semestru Ewropew. U qed nagħtu wkoll rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi dwar dan il-punt Jiġifieri il-Kummissjoni qiegħda taħdem dwar dan ukoll u bboċċar fuq l-aġenda tagħna. Grazzi ħafna il-kellima li jmiss. Fl-istudju riċenti rajna illi li rata ta' implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż marra tal-lar. L-implementazzjoni fost pajjiżi bi żbilaġġ oli e, naqsat ħafna ir-rata ta' implementazzjoni hija differenti ħafna bejn il-pajjiżi u bejn laqsmat tal-politika. Mbagħad l-evalwazzjoni multjanwali juri wkoll illi rekords ta' implementazzjoni ta' xi pajjiżi tjiebu fuq perjodu ta' żmien twil, però l-implementazzjoni pod ġenerali għadha tajfa ħafna. Il-Kommissjoni kisser tiżgura li l-riformi strutturali jiġu implementati. Propinjoni tiegħi ekonomija stabbli u reżiljenti hija l-aħjar mod kif nevitaw kriżi ġodda. Din hija l-ewwel mistoqsija tiegħu, bagħad it-tieni mistoqsija relatata magħha kif il kunsilli fiskali nazzjonali u l-Bord Fiskali Ewropew jikkontribwixxi għal rata ola ta' implementazzjoni. Grazzi. Enrique Caldas Ramon. Grazzi ħafna, Presidentu, grazzi u kol l-Sur Viċi President li bqajt għawnek għawnek eh, għax eh, jekk les għan namlu għawnek li kiku ma bqajtx hawnhekk int għax jiena kelli ħafna mistoqsijiet tas-Sinjura Tyson u s-Sur Moskovici. So, jekk qegħdin nitkellmu mela fuq semestru Ewropew, semestru jiġifieri marbuta ma' żona ta' eh, tal-Europa anki għal kwantitattiva u jina se nitkellem eh, bil-Franċiż se nitkellmu fuq eh, l-Europa fuq Spanja ma' realtà virtuali ta' Spanja u għal derba jina nixtieq ngħid illi sur Moskoviċi tassow identifika eh, il-pjaga ankamlu ukoll sinjura Tyson għax Spanja ma tistax tiġi gvernata tilfet is-suq waħdini u ħafna iktar minn hekk u ħafna ħafna mill-Ewropa. Dan jifisri illi din hija time bomb bomba għall ewropa kollha kemm hi miktar eh, rata ta' zejt eh, tikber il dollar u għalek aħna wasanna għal 18 fil-mija u nuqqas ta' ugwaljanzi dejjem jizdidu u l-finanzjament immorali ta' kull reġun ukoll jizdid ma nistawx nigvernaw l-Ispanja se tisplodi tajdux biss l-analizi imma araw se tagħmlu biex Spanja tirkupra s-suq waħdini tagħha xekle l-Ewropa kollha kemm se tisplodi. Grazzi. So you have. Grazzi. Għandek erba' minuti. Iva, grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet mela ser nibda bl-implementazzjoni tal- rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiżi. Din hija xi ħaġa illi aħna nagħmlu monitoraġġ tagħha fil-Kummissjoni kemm b'mod annwali u kemm multi annwali u r-records jinbidlu bejn dawn iż-żewġ aspetti għaliex ukoll id-sinni jieħdu żmien sabiex jiġu implementati u konsultati Skont l-istimi tagħna l-istati membri ikunu anzi l-istati membri implementaw jew kważi lesew l-implementazzjoni tar 48% tar rakkomandazzjonijiet tas-sena l-oħra. Naraw xi progress fost pajjiżi, fost setturi, mhux ser nitkellem nitkellem dwar mm, l-implementazzjoni pajjiżi biżbilanċ makroekonomiku. Però huwa ċar li rridu ntejbu dan il-progress. Dak li qed nagħmlu dan diġà tkellim dwar xi elementi hawnhekk qed nitkellmu dwar rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż, rakkomandazzjonijiet mhux ordnijiet, jiġifieri din tajjeb li nżommuha f'moħħna, jiġifieri l-ewwel nett irid ikun hemm dijalogu irid ikun fuq livell nazzjonali. Aħna nitkellmu mal-istati membri fi stadji differenti konverġenti tal-semestru Ewropew sabiex e, intejbu wkoll implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż fil-kuntest tal-MFF ma diġà qed aħna proponejna li nsaħħu rabta bejn il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea u l-finanzjamenti tal koezjoni u tal-investiment u s semestru Ewropew. Ma nistgħux nagħmlu rabta sħiħa għaliex il-politika ta' kozzjoni għandha l-għanijiet tagħha, però żgur li jista' jkun hemm iktar sinerġija u din hija dak li qed nipproponu fil-kuntest tal-MFF li ġej. Imbagħad dwar l-irwol tal-Kunsilli Fiskali Nazzjonali, ovvjament dawn għandhom rwol hawnhekk. Min-naħa tagħna aħna qed nagħmlu monitoraġġ ta' kif il-pajjiżi qed jimplementaw id-dispożizzjonijiet relevanti fit-twaqqif u tmexxija tal-Kunsilli Fiskali Nazzjonali u hawnhekk ir-rakkomandazzjonijiet ukoll jiddaħħlu fil-proċess tas semestru Ewropew. It-tieni mistoqsija b'għad iktar partikolari dwar Spanja jiena misser nieħu di triq pessimistika għal Spanja hija waħda mill-ekonomiji kbar tal-Ewropa li qed jiżviluppaw brat l-iktar baġra fil-perjodu ta' wara l kriżi Ovvjament għad hemm xi sfidi li jridu jiġu indirizzati aħna għadna qed nikkonsidraw l-Ispanja bħala pajjiż illi għandu żbilanċ makroekonomiku rata ta' produttività li qed li qed eh, tikber bil-mod, il-qata dwolu għawli anki jekk qed jonqos. Però xorta sar xi progress fi Spanja sissa. Mill-att fiskali aħna ħriġna opinjoni dwar il-pjan ta' budget ta' Spanja u dan huwa skont il patta stabilità u tkabbir Spanja wkoll naqset il deficit eċċessiv din is-sena, grazzi. Kilka li lin nies Grazzi ħafna, Kommissarju. Il-Kommissjoni fl-2016 introduċa il- miżuri sabiex ikonna issa Ewropa iżjed soċjali u nibdew nieħdu tassew miżuri konkreti. Jekk ma taqblux ma rakkomandazzjonijiet aħna pereżempju naraw li fil-Polonja, l-Italja, Lussemburgu, Malta, l-Awstrija u l-Slovenja Em uh, uħut li għandhom għat li fost iż-żgħażagħ u issa qed jippjanaw illi iżidu dawn l-istati kollha l-età tal-pensjoni da stant fejn għandek għat fost iż-żgħażagħ ikollok problema biex dawn isibhom pigi jekk mhux se jkun hemm qed jirtira. Rridu niżguraw illi jkun hemm suq tax-xogħol pero għam differenza bejn il-pilastru soċjali u rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż. Kif il-Kummissjoni tara il-pilastru soċjali u xi rwol għandu jkollu fir rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi, kif il-Kummissjoni tara il rabta meta jkollok differenza bejn żewġ elementi li mixin f'direzzjonijiet opposti kif il-pilastru soċjali jista' jaħdem jekk ma jiġix ikkonsidrat f'rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż u nistgħu nistennew iżjed kuxjenza minn naħa tal-Kummissjoni għal kif naqstu l-età tal-pensjonijiet u natu opportunità reali għazza biex jitlu fuq ta' tax-xogħol. Thank you, um, uh, colleagues Terry Reintke Terry ke kella titla fil-fatwa da stant eh, skużi minnaħa taħħa jekk m'hemmx iżjed kellima minn l-ħodor. Dimitris Papadimoulis minn flok. Dobrovski si thella dio rotimata nasa peftin. Iva, grazzi, mela, jina xaqt namel zewx mistoqsijiet l net. Ġala darba, pajizi il-Greċja. Ija joqrob mill-ħruġ ta' tielet programm ta' għajnuna b'mod definittiv għal il-miżuri addizzjonali anke ta' teħfif tal-budget adottati mill-Eurogroup il-ġimgħa li għaddiet inti x'taħseb dwaru? It-tieni mistoqsija tiegħi. Fl-opinjoni tiegħek il-għala iż-żona euro ta' spess se tipposponi l-bidliet meħtieġa għal konsolidazzjoni u t-tisħieħ ta' kriz u evitar ta' kriżi potenzjali fil ġejjini nafu li situazzjoni hija aħjar minn dik li kienet minn snin ilu da mhux b'saħħitha biżejjed biex teleb kriżi oħra, tres u bosta proposti għal dan il-għan bħal tlestija tal-Unjoni Bankarja. L-adozzjoni ta' sistema ta' garanziji għal depositi Ewropej. Fond monetarju Ewropew reali b'monitoraċ mill-Parlament Ewropew biex evitaw ta' asimetriċi fil-fatt fil-summit li mess eh, fl agenda ma tnizzel xejn minn dan lanqas ma jiġi msemmi il-budget Ewropew u zona euro fil-konklużjonijiet tas summit xejn dan ma jissemma mela il-għala zona euro et indewmu dawn ir-riformi inqas tazzjoni għandha l-pis tagħha il-għala ma nħedux azzjoni viċi President Domrovskis. Uh, okay, Sawa wis, mela, l-ewwel nett. Fuq il-punt marbut mar-rabta bejn il-plastru soċjali u rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż. Fil-fatt Marja nista' tista' anke forsi tgħid kemm dwar dan. Ħan wieġeb għal mistoqsijiet li tqajmu fuq il-pensjonijiet, l-età u l-iżviluppi fis-suq tax-xogħol. Iva, u bilanċ li jeħtieġ jinstab għaliex huwa ċar illi biex juħija tal-popolazzjoni qed niffaċċjaw kwistjonijiet għas sostenibilità tal-medda twila tal-pensjonijiet u s sistemi tal-kura medika. Għandek numru dejjem iċken ta' nies eh, fl-età ta' xogħol illi qegħdin jappoġġaw il-pensjonanti dan il qabel kienu erba għal wieħed sal-2060 din ħatkun tnejn għal wieħed Għaldaqstant tnejn nies jaħdmu li jħalsu il-pensjoni ta' individwu wieħed u daqstant għandek implikazzjonijiet għas sostenibilità tal-medda twila fuq sistema tal-pensjonijiet u dan jeħtieġ jiġi indirizzat u fil prinċipju ġenerali l-Kummissjoni qed tirrakkomanda fis-semestru Ewropew huwa li jkun hemm rabta bejn l-istennija tal-ħajja u l-età tal-pensjonijiet u li tiżgura illi il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol tiġi estiża kemm jista' jkun għal ġdan ħajkun meħtieġ biex inżommu l-modell soċjali tagħna issa dwar punti illi kienu imres għal Greċja. Iva huwa minnu Din hija milja importanti il-Greċja sejra toħroġ mill-programm u minnaħat tal-Kummissjoni aħna għajna l-ftejemiet tal-Ewropa nhar il-21 ta' Ġunju. Najt li hemm żewġ elementi importanti dwar il-Greċja wieħed huwa importanti illi inżommu id-direzzjoni tagħna għat trajettorja fiskali kif ukoll għal riformi strutturali sabiex niżguraw li jkun hemm il-konfidenza għal fiduċja fil-ekonomija Grega u anki fis-swieq finanzjari il għaliex il-Greċja issa terġa' tirritorna għal dawn is-swieq. It-tieni net il-miżuri tad-dejn u għal daqstant dan il-pakket ta' miżuri tad dejn raħu b'mod pożittiv sabiex ikun hemm estensjonijiet ta' uh, maturitajiet u deferrals tal-dejn ISF e biex jitnaqsu l-ispejjeż b'mod sostanzjali u jkun hemm ritorn gradwali tal-Greċja fis swieqem il-ħlasijiet tal-SMP u profitti ekwivalenti il huma mqasma tul bosta snin marbuta ma' iż-żamma tal- miri għal wara il-programm u għal sant 3.5% tal-prodott domestiku gross tas surplus sal-2032. U hemm l-impenn tal-Eurogroup u l-pajjiżi tal-Zona Euro għal monitoraġġ tas-sitwazzjoni u f'każ ta' ħtieġa isiru tiswijiet rilevanti. Apparti dan hemm tranche tal-aħħar ta' 15 il-biljun euro illi joffri biżejjed buffers kontanti għal Greċja u jiżguraw ir-ritorn gradwali u mexxejn lejn is-swieq. Dan huwa pass importanti l-ekonomija tal-Greċja issa qed terġa' tara tkabbir, terġa' twassal tal-istabilità finanzjarja u wasal il-waqt li nibdew nibnu fuq dawn is-sisin. L-istennija tiegħi li l-ekonomija Griega tista' tissorprendina spinta l-qoddim issa dwar ir-riformi tal-EMU tisħiħ tal-aġenda tal-EMU. Mut se noqgħod niġġudika l-konklużjonijiet tas-summit ġala darba dan uh, għaddej attwalment u nistanajt minnaħal oħra illi għadin naraw iżjed passi il-qoddim fil-rigward tal-Unjoni Bankarja fejn hemm passi u elementi konkreti dwar il-ħidma lejn backstop għal riżoluzzjoni waħda nija għal fond Eurogroup diġa iċċaraw dan l-ewwel element tal-backstop u sa Diċembru jkunu mittieħdu deċiżjonijiet fuq dan. Minħat tal-Kummissjoni Ewropea nista' ngħid li ma sarx daqstant progress fuq l-assigurazzjoni fuq l-iskema ta' assigurazzjoni ta' depositu Ewropew, naħseb jekk isir iżjed xogħol, il-fajl kien wieħed kontroversjali ġamet tal-Kummissjoni res dan il-fajl ura fl-2015, issa mill-lat fiskali, ġala darba hija inizjattiva franko-ġermaniża l budget Ewropew minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea aħna ma ressaqniex xejn separat, ressaqna elementi li huma importanti għad żona euro għal l-MFF li jmiss bir l-iskema ta' protezzjoni tal-investimenti il-fond il-funzjoni ta' stabilità tal-investimenti naħseb li dawn l-elementi nistgħu naġnuhom flimkien ma' inizjattiva Franko-Ġermaniża u l-inizjattivi ta' stati membri oħra il għaliex donnom mixin fl-istess direzzjoni biex jipprovdu possibilità ta' għodu ta' assorbiment ta' xokkijiet fuq il-livell Ewropew. Umbat inkun saw naraw eżattament l-elementi ta' xinuma. Fuq diskussjonijiet fuq it-taxxa nistennew ferm iktar eh, fuq l-MFF għax nafu li għanna bżon namlu hekk fil-kuntest tal-MFF niqaf għaw u forsi Marjan tixtieq tkellem ukoll fuq dan din il-perspettiva soċjali. Do it very Iva, fil-qosor ħafna grazzi, Sur Viċi President. Dak illi eh, stennejtu minn għandi eh, din ir-rabta bejn l-skobod, il-semestru Ewropew, il-CSAs, x'nista' ngħidilkom l-ewwel qabel kollox fil-pilastru kif għadna lkoll koll għanna 20 prinċipji, valuri ngħidu dan huwa din għall boxla tagħna illi tiggwidana kif se nimxu l-qoddim flimkien Imma jekk tixtuq jkunu tafu xedin tamlu, għanna bżon il-kejl, għalhekk għanna l-skobod, u jekk taraw il-CSRs u taraw il-dokumenti kolla tal-eżerċizzju ta' semestru ta' din is-sena, it-tlet eh, punti tal-pilastru Ewropew ma' koperti aċċess għall opportunitajiet fl-edukazzjoni, l-ħiliet, it-taħriġ, opportunitajiet pala aċċess għas-suq tax-xogħol, kundizzjoni tajbin tax-xogħol, kif ukoll is-semestru soċjali u protezzjoni soċjali għan-nies kollha tagħna. U jekk taraw ir-rapporti u CSS taraw li huma ispirati mir-riżultati tal-iskobot soċjali. Ovvjament Mintkomx se sibu lingwaġġ mekkaniku, jiġifieri mhux kull punt u kull stat membru jiddaħħal fl-iskobot aħna qegħdin identifikaw biss affarijiet fejn naraw li hemm xi problemi u nuraw nużaw anzi din l-iskobot bħala eh, tip eh, ta' eh, passatur fis-sens illi namlu screening u għalhekk naraw li mija situazzjoni sitwazzjoni fl-istati membri nafu grazzi għal skobod il-pożizzjoni tal-istati membri kemm huma l-bot pereżempju minn lan u kif jistaw forsi nistaw inqablu situazzjoni tal-istat membru fil-performance tagħhom jekk Eh, mhix għadin pożittivament jew negattivament minnu l-aħjar, minn forsi qed jintafa naqra lura u sitwazzjoni ġenerali li mi huwa l istrument tajjeb ħafna skonti illi għanitna ħafna x'naraw ir-riżultati biex hekk semestru Ewropew l-eżerċizzju tiegħu fejn monitoraw mhux biss situazzjoni ekonomika ma anke dik soċjali fl-istati membri u għalhekk nistgħu ngħidu strument tajjeb u aħna nużawh 100%. Grazzi ħafna President. Grazzi lilek Issa Laura Aġea. Imisli lek, grazzi ħafna President, wara nofsinar il-Komissarji, fid-dawl ta' dawk li huma l-valutazzjonijiet fuq is-CSRs hemm bżonn nenfasizza illi attwalment is-sitwazzjoni fl-Italja ma beneficiaċ laqas ftit mill-effetti pożittivi tal-implementazzjoni tal riformi strutturali u għalhekk il-kundizzjonijiet illi qegħdin naraw fis-semestru Ewropew fir-reviżjoni tal-allokazzjoni ta' fondi tal-MFF għabbażi tal-implementazzjoni ta' riformi strutturali eh, juru punti kritiċi l-iktar għax l-istatistika li ħarġet daw l-aħħar jiem għall-Italja jenfasizzaw il-fatt li hemm 50 miljun eh, persuni foqra fl-Italja eh, ma jistaw ġifiri eh, jaslu tmim ix-xar. Issa jekk nkomplu nimponu riformi strutturali illi m'għandhomx valutazzjoni ex ante dawk li jista' jkunu l-effetti hija ħaġa ta' ħsara kbira skont jiena konvinta illi r-ruħ soċjali, speċjalment kif qalet il-Kummissarju Thyssen, u provat taħti dan, dan din l-impronta għal riformi soċjali ma jina nara illi anke l-kontenut huwa battal għal dawk li huma proposti speċjalment għal dawk li huma deċiżjonijiet tal-Kunsill. Id-direttiva fuq il fat li nistgħu norbtu konna bilanċ bejn ħajja privata u dik tax-xogħol u anke direttivi oħra fl-istruttura stess tagħhom inizjalment ikunu pożittivi imma mbagħad jitbatlu mill-sostanza li suppost ikollhom u għalhekk nittama illi fit-trilogu naġustaw nisowu l-affarijiet imma jiena konvinta wkoll illi riformi strutturali Eh, permettili u nalaq mal-ewwel president dawn ir-riformi strutturali nam bżonn ikunu marbutin mad-dimensjoni soċjali jekk aħna għandna dawn il-minjuni kollha l-Italja għandha bżonn eh, kollha strument li tiġilet kontra l-faqar u għalhekk riforma strutturali se jkun pereżempju reviżjoni ta' ċentri tax-xogħol biex hekk ikollna politika ta' paga minima anke f'pajjiżna u inneħħu però daw il kundizzjonijiet fl-applikazzjoni tar-riformi strutturali mar fil-sottodivizjoni tal-fondi Ewropej. Din hija ħaġa li ma nistgħux naċċettawha. Ir-riformi strutturali huma imposti bħala politika eh, biss li jġibu biss eh, il-biża u d-dmuħ. Kellim li miss. Grazzi ħafna. Jiena għandi mistoqsija għalik, kummissarju. Il- kummissjoni għatlek biex tippreżenta CSAs għal Belġu imma il-bilanċ baċitarju tal-Belġu wasal biex trasferit sal-2020 u inti qatt illi il-level minimu hemm bżonn bistejn punt sitta tal-GDB kull sentejn biex naslu għal 6 fil-mija. Imma nafu illi il-previżjonijiet tal-Lulju tal-2018 qal illi il-fond il-livell minimu kien se jiżdied mhux jitnaqqas. Ħanaraw iċ-ċifri mela x'inhuma. Ma se naqsu 2.6 ma pjuttost 1.4 fil-mija għal 2020 u dan huwa dovut għal dan li kim sejaħ tax sheet u Van Rompuy il hu Van Rompuy kien uh, eh, preveda dan kollu. Il-pensjonijiet se jibqaw fil-level fejn huma. U id-dejn Belġu dejjem jiżdied u għalhekk kif tistaw tivvalutaw dak li għamlet il-Kummissjoni għax il-Belġu bid-dejn tagħha kif se tiġestixxi l-aħħar komunikazzjoni eh, ta' il-board. L-Onorevoli Pavel. Thank you also for coming back, Madam Tyson. Uh, yesterday I got an answer. For... Grazie ħafna. Jina l-biraħ kelli eh, risposta minn għandek eh, female illi bat fl-14 ta' Lulju imħabba ir-Rumeni fil-Ġermanja. That and what uh, the Commission can do. Now coming back to the recommendations for Romania. Um, 2016, the European Commission Wassalna fil-24 jum ta' azzjoni ta' protesta l-amministrazzjoni għada ma għamlet l-ebda tentattiv sabiex issolvi il-konflitt, anzi wara minn xhur ta' deliberazzjonijiet mal-Kumitat tal-Personal segretarjat issa ħareġ il-pożizzjoni tiegħu. Bħala konsegwenza aħna se nżommu mal-politika li mm, nifqu mal-ħin skadat tal-laqa grazzi tal-attenzjoni. You do it in a wrong way, we pay for it because this uh, implies a lot of things for Romania. We have here in the country by country recommendation